informazzjoni dwar il-kandidati u dokumenti oħra relatati jinstabu fuq il-website għalek tal-Parlament il-President bat il-nomini l-Kumitat ta' Petizzjonijiet, il-Kumitat se jorganizza seduti ta' smiħ għal-kandidati miftuħin għal-membri kollha fit-3 ta' Diċembru tal-2019. Punta ordni issa? Grazzi, President. Iva, um, aħna għawnek qabel u is-soltu ikun hemm għampina lid-doq. Meta kien ivvutajna, ġili ma daqqiċ din il-qampina biex tafza li deputati biex jiġu jivvuta u bekk ma vvutawx. Issa, mill-li jider, kien qed jitkellem Jean-Claude Juncker u għalhekk ma daqqitx il-qampjena. Inti tista' tgħidilna danux minnu ħankunu nafu għaliex ċertu kollegi ma leħqux ġew jivvutaw il-bira. Anke kollegi. Grazzi. Sur Rivier. Inti m'intix waħdek illi semmejt din il-kwistjoni fil-parlament fil hawnhekk. Mela punt segwenti sa nixtieq nilqa' l-Sur Georg Seretelli, President tal-OECD, għall-Organizzazzjoni tal-Sigurtà u Kooperazzjoni fl assemblea Parlamentari Ewropea u għanur għalina li nilqawk hawnhekk u aħna qed eh, nilqawk hawnhekk fil-Gallerija Diplomatika. U għanur għal illi qed nilqgħu hawnhekk fil-żjara tiegħek fi Strasburgu nittama li jkollok ħafna laqgħat li rendu frut il-frott fil-Parlament Ewropew. Issa se ngħaddu għall-votazzjoni. Se nivotaw fuq il-Budget Ġenerali għall-2020. U għandna bżonn ta' maġġoranza assoluta li għadi. U bekk se nibdew wieħed A Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għamma Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għanna l-emendat 10-69 eh, eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 170 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Dagegen enthaltung. Eh, wieħed zero seba' tminja favur kontra astenzjonijiet maddiċ wieħed zero seba' disa' maddiċ disa' tlita sitta favur favur Mela, 1079 xi dubji le, mela maddiċ. Mela, 1079 votazzjoni miftuħa se nikkontrollaw. Votazzjoni uh, nalqet, votazzjoni eh, Maddiċ. Disa' 6 963 favur kontra astenzjoniet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 Mela, nipprovaw insibu eh, veloċità tajba. Disa, sita erba favur, kontra, sanzjonijiet maddiċ. Disa, zero, tnejn favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Mela, 130 ta' għaddisa, disa, wieħed favur, kontra, sanzjonijiet maddiċ. 991. Votazzjoni nominali, ehm, elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Se Tistaw tajdu, eh, Iva nikontrollaw eh, menxa fejn nibdew revoluzzjoni jekk għandek xi dubji li eh, jiena ma deċidejt sew mela 266 favur kontra, assenzjonijiet m'għaddiġ 267 favur kontra, assenzjonijiet m'għaddiġ. Wieħed wieħed 5 favur kontra, assenzjonijiet għaddit Mela, 269 0 1106 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Mela, 270 0 1107 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 993 taqa. 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 103-2 taqa wieħed zero tlieta erba' eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 32 favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed 0 tlieta tlieta taqa. Ħamsa issa l-ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed 0 tlieta sitta taqa. Wieħed wieħed wieħed tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed 0 tlieta ħamsa taqa 1964 favur kontra assenzjoniet għaddit 999 taqa 522 favur kontra assenzjoniet maddiċ 554 favur 522 favur uh, uh, nikkontrollaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 554 favur kontra assenzjoniet maddiċ 434 favur kontra fa astenzjoniet maddiċ 435 Et nikkontrolla l-434 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 435 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ 436 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ. Mela wieħed be it-tieni blok. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. għaddiet 909 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 996 taqa' 262 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 263 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 1201 votazzjoni nominali vozzjoni miftuħa kulħadd ivvota Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 989 u 280 jaqaw, 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 912 favur kontra astenzjonijiet għaddit 1001 taqa 1002 vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. 699 favur kontra astenzjonijiet għaddit 560 u l-1000 u l-ewwel parti ta' jaqgħu it-tnej u bekk ngħaddu għal tieni heading titlu vot tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 1077 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 998 favur kontra Assenzjonijiet maddiċ 1080 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 1081 favur kontra maddiċ 984 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 1045 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 1203 favur kontra Assenzjoniet 1205 favur assenzjonijiet ddeċ. Għaddit, għaddit. 1003 taqa, 1206 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Mela, l-1029, eh, trika taqa. 1030 favur kontra sanzjonijiet mad m'għaddiġ 1027 favur kontra sanzjonijiet mad m'għaddiġ Tridu t-kontrollaw? Nitċekjaw? Nitċekjaw. l-1027 Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. Sur Fomen. Sur President, din hija ridikola. Ma nistax insegwu. Qed taġġel wisq. L-interpreti mhumiex mhumiex qed ilaħħqu trid tmur iżjed bil-mod. Aħna ħdimna ħafna u mod sfiq fuq il-budget u għandna bżonn li l-votazzjoni jkunu korretti. Signori. Signori. Jekk uh Jiena se nipprova jider li l-interpretazzjoni bl-Inglis hija naqra eżed bil-mod għaddejja llum. Wieħed 027 eh, maddiċ 561, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa għal 561. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 1050 eh, ċepetu. Eh, Tnejn. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 1050. Favur kontra astenzjoniet. Maddiċ. il eh, raba blok l-titlu 3 vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota vozzjoni magħluqa. Għaddit. 986 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 1229 favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 987 taqa' 1047 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 308 favur kontra astenzjonijiet għaddit 141 taqa 1226 favur kontra astenzjonijiet għaddit 1048 taqa 1082 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 927 favur kontra Assenzjonijiet għaddit 988 taqa. 925 ċepe wieħed favur kontra assenzjonijiet għaddit u l-emenda 1037 taqa 1038 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 145 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 1200 le se nikkontrollaw il-145 Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota mozzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 1246 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Irridu nikkontrollaw l-1246 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit l-1222 favur kontra l-astenzjoniet għaddit 149 taqa' 1223 favur kontra astenzjoniet għaddit 150 taqa' 151 favur kontra astenzjoniet m'għaddietx. Se niċċekkjaw 151. Kulħadd vota? Il-votazzjoni magħluqa. Ma ditx. 152 favur kontra, astenzjonijiet, ma ditx. 806 CP1 favur kontra astenzjonijiet adottata. 153 taqa. 454 favur kontra astenzjonijiet adottata. 154 taqa. Wieħed nej sitta favur kontra astenzjonijiet adottata sitta wieħed sitta taqa. Titlu erba' blok eh, eh, nominali. Kulħadd ivota? Il-votazzjoni magħluqa. adottata 539 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 3-6-0 favur kontra astenzjonijiet adottata 549 taqa. 1040 eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1039 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1041 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1042 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 579 Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 500-1044 favur kontra ma maddiċ. 1215 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Adottata. 146 taqa. 147 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 589 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 1265 favur kontra astenzjonijiet adottata 5 ta' 592 eh, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 1075 votazzjoni nominali. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 5-1-6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 2-4-6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 765 favur kontra ħan iċċekjawha. Ħan iċċekjaw anzi 246. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota 246 il-votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. 765 favur kontra astazzjonijiet m'għaddiċ ħan iċċekjawa 765 votazzjoni miftuħa. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 328 favur kontra astenzjonijiet adottata 403 taqa' Titlu 5 Kommissjoni eh, blok 6 votazzjoni miftuħa kwaħt vota votazzjoni magħluqa. Adottata 5-5 votazzjoni nominali. Kwaħt vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 1061 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1062 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1063 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1064 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1065 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 1066 favur kontra kontra astenzjonijiet maddiċ 1067 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 1068 favur kontra astenzjonijiet maddiċ blok 7 minu favur titlu 5 kontra astenzjonijiet adottat 628 favur Sinjura, jek joġbok. Hi, um, yeah, the the vote wasn't actually open for us. Il-votazzjoni fil fat ma kienieċ miftuħa għalina, ma stajniex nivvotaw. Also, auch hi, Frau Kollegin, um, bei Block 7 gab es... Tajjeb, mela, taħt Block 7 ma kienx hemm votazzjoni nominali, Ejja naddu għal 6-2-8 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 6-3-6 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 6-4-6 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 6-4-7 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Titlu 5, Orti tal Ġustizzja, blok 8 minu favur kontra astenzjonijiet adottat. Titlu 5, Orti tal-Awdituru, blok 9 minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Titlu 5, ESC, eh, e blok vot 10 minu favur kontra astenzjonijiet adottat. Titlu 5 COR, blok vot 11 favur kontra astenzjonijiet adottat. Titlu 5. L-European Ombudsman Block Vote minja. Favur kontra assenzjonijiet adottat. Titlu 5. L-DPS Block Vote 13. Favur kontra astenzjonijiet adottat. l jes, titlu 5 blok 14 favur kontra astenzjonijiet adottat dan huwa sanna għal emenda 204 favur kontra astenzjonijiet adottata 678 favur anzi taqa 205 favur kontra astenzjonijiet adottata 679 taqa 680 favur kontra astensjonijiet maddiċ 208 favur kontra astensjonijiet adottata 681 ta' 209 favur kontra astensjonijiet adottata 682 ta' 221 favur kontra astensjonijiet adottata 603 taqa 1250 favur kontra astenzjonijiet adottata 684 u 250 jaqaw u naslu għal 1046 fuq in-non MFF expenditure. Minu favur kontra astenzjonijiet adottata. Niċċekjawa din votazzjoni nominali miftuħa fu 1046-1046. Kuħat vota? Il-votazzjoni jissa maluqa? Maddiċ. Issa, naddu għal proġetti pilata u l-azzjoni preparatorju blok roll call vote 15. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Approvata. Iġvi jiġifieri l-emendi l-oħra kollha jaqgħu fuq dan il-proġetti pilota. Dan wassalna għal emenda anzi ngħaddu għall President tal-Kunsill. Mr. President, on... President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, sinjuri, il-Parlament Ewropew għadu kif adotta emendi għal pożizzjoni tal-Kunsill fuq la abbozz ta' budget għal sena 2020. Jiena nieħu nota referenzi u l-pożizzjonijiet ta' żewġ istituzzjonijiet tagħna rigward il-budget abbozz i-prezentat mill-Kummissjoni għal 2020 bħala President tal-Kunsill jiena naqbel illi l-President tal-Parlament Ewropew ilaqqa l kumitat skont artiklu 314 tat-Trattat tat-TFU. Grazzi. Ilaqqa l-Kumitat tal-Konċiljazzjoni. Grazzi ħafna il-Parlament se se jsejjaħ il-Kumitat tal-Budget ukoll se jkollna vot speċjali fuq dan u ngħaddu għal punt li jmiss jiġifieri ir-rapport Romeo Sava, paragrafu wieħed minu favur kontra ejja nerġgħu nibdew ejja minu favur. Emenda numru wieħed. Kontra Emenda tnejn favur votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa m'għaddiex. 43 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 44 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 45 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 46 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tlieta favur kontra astensjonijiet maddiċ 22 favur kontra astensjonijiet approvata. It-test oriġinali jaqa naslu għal erba favur kontra astensjonijiet maddiċ 34 fav votazzjoni nominali miftuħa. Kistimt? Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni issa magħluqa maddiċ 74 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 75 votazzjoni nominali. Kwaħt vota votazzjoni maluqa maddiċ 76 votazzjoni nominali miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. 24 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 23 favur kontra astenzjonijiet adottata. 2 Anzi, ħan iċċekjaw 23 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota, Votazzjoni issa magħluqa. Adottata. 42 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota, Votazzjoni magħluqa. Approvata. 25 favur kontra astenzjonijiet ma tiċ 36 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd Vota Vot magħluq. Ma ddiċ. 38 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivota? vota? votazzjoni magħluqa approvata. 39 votazzjoni nominali miftuħa. Kadi vota votazzjoni magħluqa Maddiċ. 35 votazzjoni nominali miftuħa. Kadi vota votazzjoni magħluqa maddiċ 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 5 votazzjoni nominali miftuħa Kuħat vota votazzjoni magħluqa maddiċ 27 fi tliet partijiet it-tlieta votazzjoni nominali nibdew bl-ewwel parti kuħat vota votazzjoni magħluqa m'għaddiex it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Koħat ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex it-tielet parti votazzjoni nominali anzi taqa' tielet parti 28 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 29 Votazzjoni nominali miftuħa. Kwa? vota. Votazzjoni maluqa. Ma diċ 30 votazzjoni nominali miftuħa. Kwa vota. Votazzjoni maluqa. Ma diċ 57 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 68 votazzjoni nominali miftuħa Kwaħti vota votazzjoni magħluqa maddiċ 58 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 6 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 60 favur anzi votazzjoni nominali miftuħa. Kati vota? Votazzjoni magħluqa. Ma diċ, 61 favur kontra assenzjonijiet ma diċ, 7 favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 67 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 48 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ 9 favur kontra astenzjonijiet maddit 10 favur kontra astenzjonijiet maddit 49 votazzjoni nominali miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ 50 favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ 59 favur anzi votazzjoni nominali miftuħa kulħadd vota votazzjoni magħluqa ma għaddiċ 11 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ 62 fav votazzjoni nominali miftuħa Kuħat vota votazzjoni nominali magħluqa Maddiċ. 63 favur kontra astenzjonijiet. Approvata. 64 votazzjoni. Anzi, ħan iċċekkjaw 63 qabel. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma għaddiċ 64 votazzjoni nominali miftuħa. Kwaħat vota votazzjoni magħluqa. Ma diċ 65 favur kontra astensjonijiet ma diċ 52 favur kontra astensjonijiet ma diċ 53 favur kontra astensjonijiet ma diċ 54 votazzjoni nominali miftuħa. Kħat vota votazzjoni magħluqa ma diċ 55 votazzjoni nominali miftuħa. t-vota votazzjoni magħluqa. Ma diċ 56 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 41 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa. Ma diċ 37 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa. Ma diċ emendat 12 favur kontra Assenzjonijiet ma' diċ. Emenda 13. Votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma' diċ. Emenda 14. Votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni ma għaddiċ emenda 15 votazzjoni nominali miftuħa 15 il-votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma għaddiċ 47 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 69 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 71 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 17 de votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiċ 31 favur anzi votazzjoni nominali miftuħa fuq 31 kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiċ 35 test oriġinali favur kontra astensjonijiet adottata 51 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma diċ tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma diċ 72 favur anzi votazzjoni nominali miftuħa kulħadd ivvota il-votazzjoni issa magħluqa m'għaddiċ. 66 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 70 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 32 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiċ. 19 maqsuma fi tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet adottata tnejn favur kontra astenzjonijiet forsi għandna nerġgħu nibdew mela it-tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet naħseb illi għandna bżonn niċċekkjawha mod elettroniku għax hawn grupp illi isu mhux qed jagħmel sinjali mela l-votazzjoni nominali issa miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa viċin ħafna maddiċ tielet parti favur kontra astensjonijiet maddiċ tnejn 20, numru 20. Għan iċċekja għan sittilet parti, għan iftu l-votazzjoni nominali issa. Il-votazzjoni issa maluqa. Approvata, approvata. Da duwa il-San George. Antrag 20, namentliche Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet. L-emenda numru 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votajtu, votazzjoni magħluqa. U talti. kien hemm l-emenda orrali għall-emenda numru 20. Iva, kien hemm ħafna li xtaqu jappoġġjaw dan imma kien hemm tassib għal soċjetà ċivili u refuġjati. Ġifieri l-emenda kollha issa ħatkun kif ġej. Turkey and here comes the all amendment excluding the aid to civil Ovvjament minn barra lajnuna li tmura refuġjati u soċjetà ċivili sakemm tieqaf l-invażjoni tal-Sirja tal-Grigal. Grazzi ħafna. Sur Willemsen, għaw oġezzjonijiet? Mela, naħseb irrit nispiega għaw emenda orali u għatinsaqs jekk għaw oġezzjonijiet. Iva, għaw iktar minn erbajn kollegi li qed joġġezzjonaw, jiġifieri din mhux se tiġi aċċettata din l-emenda. għan nivvutaw fuq l-emenda numru 40 kif kienet oriġinali. Favur kontra? Mhux faċli, ħajkonna niċċekkjaw. L-emenda numru 40 kif kienet eh, oriġinarjament. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. L-emenda numru 18 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda 21 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. taddi numru 16 votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Din ma taddix. Numru 73 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Numru 33 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Mela r-riżoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. U din ir-riżoluzzjoni ġiet approvata. Bekk se niġu għar-rapport Sarvama se nivvutaw fuq id-deċiżjoni kollha kemm hi favur kontra astenzjonijiet u tgħaddi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni issa għandna e, votazzjoni miftuħa fuq din il-mozzjoni e, u l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. Votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi. Issa ir-rapport Garcia Munoz u kol għanna kittanza favur kontra stenzjonijiet adottata mozzjoni e rezoluzzjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd vota, votazzjoni magħluqa u tgħaddi issa din il-mozzjoni rezoluzzjoni dwar l-oġġezzjoni 112 qed nitkellmu fuq il-protezzjoni Nejdilkom kollegi dwar din ir-regola 112. Għax illum hawn ħafna nies ġodda xtaqt ngħidilkom dan li ġej. Hekk jeġobkom? Ħallu il karta tal-vot ta'kom fil-magna qabel sakemm jintefa' d-dawl, ġifrek toħorġuha eh, wis malajr il-vot ta'kom ma jkunx qed jgħod ma nkunux nistgħu narawha. Għalhekk żommu il-karta tal-vot fil-magna. Nibbutaw fuq il-mozzjoni u hawnhekk għandna bżonn maġġoranza assoluta, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Darf bitten, zügige Abstimmung dadurch zu issa, jekk min se jitlaq, jekk joġobkom oħorġu kemm jista' jkun malajr biex inkunu nistgħu nibdew l-ispjega tal-voti. Sinjuri, sinjuri. Signori, anzi, zbal, għamil zbal. Ħanisimaw il-Kummissarju. Iva, grazzi President, għannum tal-Kommissjoni, għana Kommissjoni ħadet nota tal-vot tal-Parlament Ewropew, qed naraw iġifiri li din kollox skont il-proċedura, deċizjoni 3-6-8 fil-komitologija, anki ġifiri n-numru 1107, da, dan il-kumitat ta' em, opinjoni tajba u l-Kunsil mhux se Il-Kummissjoni qed titlob il-Parlament eh, il-vot tal-Parlament huwa importanti id-dokument ta' gwida issa jista' jidħol fis-seħħ wara dan il-vot. Grazzi. Grazzi sur Kummissarju. Skużani li jiena insejtek, jgħid il-President. Issa nitlob lil kollegi biex joħorġu mill-kamra kemm jista' jkun malaj jekk intom mintkom se għaw għall-ispjega tal-voti. U peress li għata baqa n-nies hawnhekk hekk joġobkom oħorġu bil-kwiet. So. Bitte schön. il-kollegi Kalo. Il-kollega Gala, il-kollega McAllister, Kanjete, dawn il-kollegi, il-kollega Weber. kollegi Metzola. Il-kollega Metzola. Herr Kollege McAllister. Sur McAllister, Sur Gallo Weber, il-kollega Kanniete.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 Il-report Holmeyer u Garzia Rubjal dwar il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea għal il-budget tal-2020. Il-partijiet kollha. Is-Sur Lundgren l-ewwel. Grazzi, grazzi ħafna tal-li tajtni ċans nitkellem. Għadna kemm votajna fuq il-budget ġenerali, il-partit tiegħi ivvota kontriħ. Ġifiri, għax qed naraw ħafna flus li qegħdin jintremow, jinħlow hawnhekk. Il-fatt li se jitlaq ir-Renju Unit il-budget irid jonqos. Imma il-ħin kollu ngħidu li rridu iktar flus, imma l-flus qegħdin mhux qed jiġu użati tajjeb fl-istituzzjonijiet kollha il qorti tal-awdituri u rrid ħarġet ukoll il-Kunsil tal-Ministri juża iktar minn miljun ta' krona bil eh, fuq 4000 eh, fliskun ta' xampanja. Jintnefqu il-flus, per eżempju, għal-riċev diviment u jkun hemm l-ikel, l-ikel jiġi mħallas minn dawk li mit-taxxi anki 300.000 fuq fuq eh, xi amara. Dawn l-affarijiet idu jieqfu. Sur Lambert, Signora Petikova, Signora McGuinness, il-kollega Kavas. Kjoġobkom. So, vielen Dank, Herr Kollege Lundgren. Es folgt der Kollege Keller. Es sur Keller. He. Imis issa. Sinjur xtaqt biss nispjega fuq l-umra. Jiena mort il-Palestina u inti tittara bajnejk u tmizbidejk fuq is-sitwazzjoni f'dan tas-sitwazzjoni tal-pajjiż għalhekk irdu naraw li verament l-omra ikollha l-fondi, ikollha l-flus biex taħdem dawn l-aħħar snin kien hemm din is-soluzzjoni ta' żewġ popli, ta' żewġ pajjiżi nafu ġifiri il-problemi li qegħdin jiffaċċjaw iċ-ċittadini li qegħdin jgħixu f'Gaza, fil-West Bank u anki fil-Istat tal-Palestina. Il-flus hemm bżonn jgħaddu hemmhekk. Il-Stati Uniti hemm bżonn li jerġgħu jiġu madwar il-mejda biex jiddiskutu biex nerġgħu inwaqfu l-umra. It-tfal qed ibatu il-programmi ta' refuġjati, it-tfal li m'għandhomx edukazzjoni. U dan kollu fuq l-Ispalel, fuq tal-Iżrael, tal-Istati Uniti u jekk aħna ngħidu li se naqsu l-budget mela nkunu qegħdin kompliċi fi tnaqqir ta' drittijiet tal-miedem fil-Palestina. Grazzi ħafna. Sur Keleh. Is-Sur Ciolos. Anzi, is-Sur Vajmes issa. Grazzi ħafna, President. Jiena qed nivvota kontra il-budget kollu kemm hu għax huwa Oli wisq, flus jintnafqaw fi xej, se jinħlow l-anijiet tal-Unjoni Ewropea bil-erba libertajiet. Naħseb li nistaw aħna naslu għal-jom billi nonfqu inqas. U illum qed nitkellem bil-Ġermanis għax irrid nieħu spinta dan iċ-ċans biex is-Sur Manfred Weber, il-President tal-PPE, biex nejdlu biex e, e, dan li ġej. Ovvjament, il-Sur Weber bħala konservattiv inti trid li l-taxxi jibqgħu fuq livell raġonevoli imma lek. Għaliex inti tajt dawn il-biljetti tal-interrail bxejn li żgħażagħ Għaliex din l-idea soċjalista inti qed taċċetta? il-ċittadini li ħalsu t-taxxa fl-Ewropa ikun aħjar għalihom li dan is-soċjaliżmu inti tara kif tikkumbattih. Grazzi ħafna Survivors, issa minuta sul post biċil. Pane předsedo, děkuji pěkně. Já jsem podpořila podporuji tu... Grazie ħafna President, jina appoġġajt il-labost il, tal-budget għax hemm ħafna xejriet pożittivi importanti għalina u għal Frontex iżjed flejjes għal Frontex u għall Erasmus ukoll. Programm importanti ħafna dan li appoġġa l-mobilità tal-żgħażagħ u tal-edukazzjoni strument indirett tajjeb ħafna biex tiġielet il-qad fost iż-żgħażagħ u ħaġa pożittiva li hija li wieħed mill-ħamsa tal-budget huwa għal programmi ambjentali biex niġġieldu kontra t-tibdil fil-klima aħna qed niddiskutu hawnhekk jekk l-Unjoni Ewropea tiġġieled kontra il-bidla fil-klima u dan il-budget fih prova illi verament aħna qed niġġieldu l tibdi fil-klima u bekk nappoġġa dan il-budget u nittama li il diskussjonijiet fl-aħħar mill-aħħar se jwaslu għall-approvazzjoni tiegħu mill-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sur Pospisil. Sur l-Onorevoli Kati issa. Grazzi, Viċi President. Jiena ma nistax nappoġġa dan ir-rapport. Minħabba l-enfasi fuq kwistjonijiet militari li l-għanda hija neutrali u aħna gburin li aħna neutrali. Mhuwiex ġust li l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni fuq l-Irlanda li timxi lejn il-direzzjoni ta' armata u bekk ma nistgħux nappoġġaw dan. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Kati, Signora Xordova. Grazzi ħafna, President, kollegi, essis ċittadini prezenti għonek jina appoġġajt l abbost tal-budget tal-2030 l-2020 għax fih soluzzjonijiet importanti ħafna li aħna nappoġġawhom frigward tal-Erasmus, l-edukazzjoni, għaż-żgħażagħ u mobilità għaż-żgħażagħ. Hekk għandna bżonn fl-aħħar sitt snin il- l-Unjoni Ewropea appoġġa 14 miljun xogħol ġdid għall impigi ġodda għal Zazax u bekk għaċ-ċittadini tagħna u bekk jiena kuntenta li hemm xi proposti li ma ġewx aċċettati bħal pereżempju il-politika eh, komuni agrikola li xi xi nies xtaqu li waqfuh eh, waqfuha u dinha ma ġietx aċċettata u aħna ħadna pjaċir għax għanna bżon din il-politika u kienem u koll pre sħobija diskussjoniet ma' Turkija ma nistgħux inwaqfu pero il-programmi li appoġġjaw demokrazija u zazax u l-soċjetà ċivili fit-Turkija. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Scheudrova. Ich darf darauf hinweisen, dass es parlamentarisch nicht üblich ist, dass von der Tribüne Zustimmungs- oder Missfallenskundgebungen. Grazie. Eh, mhux normali li tajdinna li taqbel jew ma taqbilx. Issa l-kollega li Breton. Monsieur le President. Grazzi ħafna, President. Eh, pal kollegi tal assemblement Nazjonal jiena votajt kontra l-emenda 37 ta' Holmajer li tal-xelluk um, estrem, ovvjament il pack nistaw nikritikaw, ma eh, jista' jkun li jkun hemm sistema oħra li tkun tajjeb u terġa' tagħti l-istat il-responsabilità li jrid ikollha l-politika agrikola imma Għaw, eh, maġġoranza politika, dak li ix eh, nistaw namlu f'terminu qasir huwa li insaħħuha u nissalvagwardjawa l-ammonti tal-flejes li jmorru biex jgħinu il-gbar dejjem askapitu taż-żar l-identità franċiża fil-hawnhekk implikata. Grazie ħafna. Sur Le Breton, issa Signora Aguilera. Grazzi President, jiena Ivvotajt favur il-budget ta' sena d-dieħla għaliex huwa budget ambizzjuż u għandu ċertu programmi fih. Jiena nemmen fil-politika agrikola komuni, nemmen li hemm bżonn aktar flus li jmorru fil-pakk biex bekk iż-żoni rurali tagħna jibqgħu mimlijin bin-nies